l-istqarrija tal-Kunsil dwar is-sitwazzjoni fil-Gini. Membri, onorevoli dan huwa suġġett importanti ħafna li rridu niddiskutu llum u nirringrazzjakom tal-li fuq l-aġenda. Kif tafu kien hemm Mijiet tal-uf persuni li nqatlu f iċ-ċittadini ta' Kinija kienu nġabru fl-istadium tal-futbol sabiex jipprotestaw kontra il-kaptan Muzara li kien huwa kandidat li ħareġ għall-elezzjoni presidenzjali. Jiena naħseb illi verament rridu noqogħdu attenti meta jkollna sitwazzjoni bħal dan bħalissa għadna ma nafux x'inhuma x'inhi dimensjoni traġika. Però hemm min qed jgħid li hemm madwar 1200 persuna li sfaw maqtula u bosta nisfaw midruba fit-toroq u fosthom nisa tfal. Kien hemm xi ftit eh, tan-nies li kienu arrestati, però n-nies li kienu ħatja eh, ma kienux arrestati. Kien hemm ukoll ħwienet illi kienu attakkati minn nies li kienu bl-uniformi. Aħna nixtiequ nesprimu solidarjetà u nagħtu kondoljanzi tagħna lill familji rabi ta' dawk li nqatlu. Il-kandidat presidenzjali għalli li huma kienx fil-kontroll tal-militar li kien responsabbli għal il l-Unjoni Ewropea tikkundanna dawn l-eventi verament xokkanti. Jiena naħseb issa li għandu jkun hemm ukoll sqarrija mingħand ir-rappreżentant Oli Solana kif ukoll eh, mingħand rappreżentanti oħrajn tal-Unjoni Ewropea li kienu mill-ewwel pubblikati l-ġurnata ta' wara. Jiena naħseb li għandu jkun hemm investigazzjoni dettaljata tal-avvenimenti. Il-vjolenza ta' Ginea hemm bżonn nikkundannawha il-Kunsill tas-Sigurtà tal-Ġnus Magħquda aħna tajnie aġġornament dwar l-istituzzjoni fil-pajis u huma l-esti li preparaw rapport dwar miżuri li għandhom jittieħdu u fil-komunità ta' dawn il-kustjoni taħna eh, nafu li tlabna għall-inkjesta, l-investigazzjoni dettaljata. U anka fil dekirazzjoni ta' 15 ta' jannar ta' din is-sena, aħna tlabna illi jkun hemm ir-rispett tad drittijiet tal-bniedem f'dan il-pajjiż u l-Unjoni Ewropea skont l-artiklu 96 tal-ftejm ta' Kotinu għalet li ħatwaqqaf l ajnuna iżda mhux l-għajnuna monetarja, l-għajnuna monetarja miex ħat L-imsiba tagħna ħadmu Mana u l-Unjoni Afrikana u l u ukoll qalu li ħaj ħajssuspendu l-għajnuna lil Ginea sakemm huma ma' Eh, jaħtru gvern, jgħalġu gvern demokratiku. Jiena naħseb li bil-parteċipazzjoni tal-Unjoni Ewropea forsi nistgħu xi ħaġa f'Marzu l-ġunta militari xtaw li jkollhom l-elezzjonijiet qabel l-aħħar ta' din is-sena aħna kellna tama illi din kwistjoni tkun riżolta. Is-Sur Kumara kien għalli li ħadd mill-uffiċjali ma kien ħajoħroġ għall-elezzjoni. Iżda hemm bżonn ukoll bidla fil-Kostituzzjoni sabiex dawn l-elezzjonijiet jimxu tajbin. Aħna x'nistgħu nagħmlu allura sabiex nipprevjenu li jkun hemm iktar violenza u sabiex ngħinu lil nies tal-Ginea sabiex ikollhom soċjetà demokratika bbażata fuq l-istat ta' dritt u l-iżvilupp. Hemm żewġ hemm tliet affarijiet nistgħu nagħmlu. L-ewwel nett irridu nżommu il-pressjoni politika fuq ir-reġjun u speċjalment fil-kuntest tal-grupp ta' kuntatt. Id-deċiżjoni tal-kaptan Kumara li mhux ħajħroġ l-elezzjoni din eh, tista' tkun eh, problema wkoll aħna nafu li grupp ta' kuntatt hija xi ħaġa pożittiva ħafna il aħna il ilqajna dan l-iżvilupp pożittiv. Nittama illi din il-proċess ħajkompli ħalli naslu sitwazzjoni paċifika fil-Ginea. It-tien ħaġa li nistgħu nagħmlu hija li aħna nagħmlu sanzjonijiet preċiżi u fukati sabiex naraw jekk dan jista' xejn aħna rridu nikkoordinaw l-azzjoni tagħna anke mal-Unjoni Afrikana kif ukoll mal-imsieħba internazzjonali tagħna. Nafu illi faddis qababa aħna kellna laqa ħajkolna laqa fit-12 Ottubru u li ħatkun importanti ħafna anka minħabba situazzjoni li hemm fil-Ginea jiena naħseb li f'dak li għandu x'jaqsam l-ajuna umanitarja aħna ħankomplu nagħtu din l-ajuna umanitarja lill poplu tal-Ginea ħalli ngħinu liċ-ċittadini u aħna naħsbu wkoll illi l-awtoritajiet transitorji tal-Ginea għandhom jibdew dialogu kostruttiv sabiex Jamlu minn kollox ħalli iwaqfu avvenimenti violenti bħal dawn. Aħna maħniex ħanoqogħdu lura milli ngħinu l nies tal-Kinea f'dan il-mument tant diffiċli u aħna nixtiequ illi ikolna gvern li kollom gvern demokratiku li jkun elett permezz tal-elezzjonijiet demokratiċi aħna nittamaw li huma jżommu lura mill-vjolenza u li jkollhom tranzizzjoni paċifika. Ningrazzjak, Sur President. Wissanna il-kellima għal gruppi politiċi l-ewwel persuna huwa għassur sur Kaċmarek għal minuti. Grazzi ħafna, sur President, Ministru, Sinjuri. Il-kriżi tal-Gini hija eżempju ta' problema ikbar li aħna din naraw f'pajjiżi oħrajn Afrikani. Aħna nitkellmu fuq mekkaniżmi li mhumiex biżejjed sabiex jiżguraw l-istabilità fis-soċjetà ċivili dan huwa importanti għalina mhux biss minħabba li aħna nemnu fil-valuri tagħna, iżda anke għal raġunijiet prattiċi dan huwa importanti għalina. Aħna irħin kollu nitkellmu fuq l-effettività tal-sistemi tagħna ta' żvilupp u naturalment din tagħmel sens minħabba li aħna l-ikbar sors ta' sistemi bħal dawn u aħna rridu wkoll naċċettaw il-fatt li jekk il pajjiżi li qed jirċifu dawn il-fondi ma jistgħux jużaw il-fondi li tintuhom bl-aħjar mod naħseb li aħjar nwaqfu dawn il-fondi. Is-Sur Kumara Illum qal lil Franza illi billi Franza waqfet il-kuntat waqfet l-għajnuna huwa umilja lil pajjiż però jien ma naħsibx li dan huwa veru. Kulħadd għandu jagħmel hekk għandna nkunu stretti minħabba dak li ġara u aħna m'għandniex nibqaw passivi, għanna nieħdu azzjoni u għanna nitolbu illi ikunem nuqqas ta' din il-violenza. Jina kuntent ħafna illi il-President ta' Burkina Faso mar iżur il-Gini, il-Ginea u eh, l-Unjoni Afrikana u kol ħabret illi poni sanzjonijiet. U issa hemm l-ordni fl-aħħar aħna nixtieq nirringrazzjaw lill izvezja għal dak li għamlet f'din is-sitwazzjoni. L-Iżvezja għandha esperjenza tajba ħafna f'dan il-qasam u nittamaw illi dak kollu li ħanamlu jista' jitaffi s-sitwazzjoni ta' violenza li hemm bħalissa fil-Gini. Irtafna. sur Tiroljan. L-iżviluppi ta' li qed siru bħalissa fil-Ginea hemm bżonn li aħna nieħdu pożizzjoni fuqhom. Kif fuq f'Settembru ta' din is-sena? Demonstrazzjoni paċifika intemmet bidmija mħabbar li kien hemm ħafna nies li inqatlu u anke kien hemm ħafna nies li kienu abbużati u stuprati. Jina naħseb li dan il-pajis diġa għadda minn żewġ dittatorjati Waħda minnhom fl-1958 jiena naħseb illi importanti li f'dan il-pajjiż tiqa fil-vjolenza. Aħna minnaħa tal-Unjoni Ewropea konna diġà kondannajna um, l-attak li kien sar fis-sena 2008 u skont l-artiklu 96 tal-art tal-ftejim ta' Kotonu, aħna konna applikajna dan l-artiklu sabiex nimponu fuq l-autoritajiet sabiex ikollhom elezzjonijiet trasparenti u demokratiċi f'temp ta' sena. Aħna nixtiequ li naturalment il kapten Kamala fost l-oħrajn ma joħorġux għal dawn l-elezzjonijiet, però il il-deċizjoni tal-Kapten Kamera li ħajposponi l-elezzjoni s-sena 2010 għaxa xi ħaġa negattiva u dan kien li forsi wkoll wassal għal din dimostrazzjoni, din il-protesta tal-poplu. Aħna wkoll brajna illi u jixtieq li deċizjoni tiegħu jkunu rispettati, però nafu issa sabdan li ġara x'inhuma l-intenzjonijiet veri tiegħu. Aħna nasbu li l-komunità internazzjonali issa kundannat dawn l-azzjonijiet u anka ir-reġim tal-Ginea. Il-Kummissjoni u l-Parlament irrifjutaw li jirratifikaw il-ftehim dwar is-sajd bejn il-Gini u u l-Unjoni Ewropea u llum il-Parlament Ewropew jixtieq ikun jaf x'għad tkun id-deċiżjoni li ħajħu l-Kunsill minħabba eh, s sitwazzjoni li hemm bħalissa. Il-Kunsill ħajjitlob li jkun hemm kumitat ta' investigazzjoni ħalli investigaw x'kienet is-sitwazzjoni kif qed jippjana li jagħmel jieħu azzjoni l-Kunsill sabiex norganizzaw elezzjonijiet ħilsa u demokratiċi mill-iktar fis possibbli minar il-parteċipazzjoni u eh, il-nomina tal-President Kumara. Jina nkun naf x'miżuri ħajħu il-Kunsill kontra il-ġunta eh, militari. U eh, x'ħajsir kol sabiex nappoġġaw inizjattivi li kienu organizzati mill ekovas kif ukoll istituzzjonijiet oħrajn internazzjonali sabiex nagħmlu reazzjoni għas-sitwazzjoni tal kini Sor Renaldi, grazzi, jesis kollegi, sor President, sor Njura Ministru, L-ewwel nett xtaqt nesprimi l-kondoljanzi tiegħi fisem Grupal lejn il-vitmi u anka terrettin membru parlamentari tal-parti minn Netwerk Liberali tal-ACP li magħhom għajna ġimgħa l-oħra sabiex niddiskutu s sitwazzjoni fil-Ginea u wkoll mal-President tal-Partit Liberali fil-pajjiż, partit li ġi mill direttament mill-vjolenza. Fuq se nagħmlu dwar ċertu kwistjonijiet li ġa semmew mill-presidenza Svediża, it-talba tagħna hija din. L-ewwel nett mal-partners kollha tal-Unjoni Afrikana nixtiequ li eh, jiġu meħlusa il-persuni eh, fil-ħabs li jdu elezzjonijiet demokratiċi mingħajr partecipazzjoni tal-membri tal edukazzjoni u żvilupp ukoll nistieden sabiex ngħidu sanzjonijiet immirati mingħajr wis prudenza fis-sens irridu nagħtu sinjal ċar u nieħdu konsiderazzjoni l deċajiet li saru. Raba punt xtaqna wkoll niffokaw fuq il-ftehim ta' sajt pala għalde fil-Kumitat ta' sajt eh, votajna kontra sabiex nimblokkaw kemm jista' jkun possibbli ftehim Nasbu li din id deċiżjoni oħra importanti li nistennew mill-Kunsill. Il-ħames punt nimxu l-qoddim programmi ta' assistenza immirati lil vittmi speċjalment nisa li ġew stuprati u li bla dubju għandhom bżonn għajnuna eh, partikolari. L-aħħar punt il-kwistjoni tal-ġustizzja mhix biss eh, investigazzjoni internazzjonali, ħaġa kruċjali ma wkoll l-involviment tal-Orti Penali Internazzjonali jekk hemm tifsira eh, għal-vitmi ta' konakri li għal-darba l-dejjem niżguraw li ssir ġustizzja u li persuni illi wet u kriminalità ta' din ix-xorta fl-Afrika jew b'nadi oħra ma jħelsu ixħafi. Grazie. Now, Madam Jolly for two minutes. Grazie ħafna Signora Jolly. Sur President, Aziza Ministru, aħna ma nistawx nibqaw ta' qoddim dawn l-avvenimenti violenti li saru l-ġemma li għaddiet u l-violenza illi qed ikun hemm diretta lejn l-oppożizzjoni f'dan il-pajjiż mhijiex aċċettabbli. Jiena nixtieq illi nagħti l-kondoljanzi tiegħi lill-familji u l-qraba tal-vittmi u ħafna minnhom qegħdin jistennew illi jirritornawlhom lura l-proprjetà personali ta' dawk il-persuni illi sfaw midruba jew nkella nqatlu aħna rridu nieħdu pożizzjoni u rridu nibatu sinjal lil Ginea u aħna għandna nagħmluh dan billi nirrifjutaw illi naqblu fuq il-ftajim dwar is-sajt fil-plenarja li jmiss. Il-Kumitat tas-sajt ivvota kontra il ftehim tas-sajt mal-Gini fl-aħħar laqgħa tal-komunità minħabba li huma li li ħasbu li ħajkun hemm abbuż mill-fondi tal-Unjoni Ewropea, però minkejja dan minħabba s-sitwazzjoni illi għanna fl-istoks tal-ħut tal-Kinja, aħna Mħanka mħabba situazzjoni fil-pajis, aħna verament inkwetati fuq il-poplu, fuq kem ħaj sofri il-poplu. Jiena najt illi aħna ma nistawx naqblu fuq dan il ftejim tas-sajt. Jiena naħseb li dan jista' jkun skandlu għalhekk jiena kontra li jintlaħaq dan il ftejim grazzi. Signora Vergiat, grazie ħafna, Sur President eżis kollegi, membru, jina membru ġdijt u verament kont mil quta mill-attenzjoni illi tinata l-diskussjonijiet dwar id-drittijiet tal-bnidem u kwistjonijiet umanitarji. Jina għawek minħabba li nġilet favur id-drittijiet tal-bnidem u dak li kien hija, jiena ma nistax noqgħod sikta ma ngħid xejn minħabba kienu il-rappreżentanti tal ta' soċjetà ċivili li kienu għadin jabbużaw din nies Kien hemm ħafna ħafna nies li nqatlu anke sfaw midruba f'ġurnata waħda biss u l-violenza għadha dejja anke bħalissa. U meta dawn in-nies kienu għeddin jipprotestaw sabiex ifakru lil kaptan kamra dwar x'inhuma dmirijiet tiegħu huma kienu trattati b'dan il-mod. Jiena naħseb li m'hemmx dubju illi wara l-isqarja tal-kaptan tal kamra nistgħu nindunaw illi kien minħabba nis tiegħu illi nbeda mbdid din il-violenza f'dawn l-aħħar ftit xhur il kunsill Nazzjonali organizza proċess nazzjonali u huma wkoll provaw ifakru lill-Kaptan Komara d dmirijiet tiegħu aħna tlabna li jsir dan id-dibattitu fissem il-partit, però hemm bżonn illi nagħmlu iktar jiena nixtieq illi ma jkirġax ikun hemm repressjoni bħal din nixtieq li jkun hemm sanzjonijiet diretti u fukati u Sinjura Ministru, jiena naħseb li għandna nistabilixxu Kumitat Internazzjonali ta' Inkjesta naħseb illi aħna mixin fid direzzjoni tajba, però jekk jogħġbok tista' tini iktar dettalji, inti jattu ukoll li l-għajnuna kollha li għal dan il-pajjiż apparti l-għajnuna monetarja ħatkun ħatkun imwaqfa, però jiena naħseb li dan l-inqas ħaġa nistgħu nagħmlu, però dan kif jista' jgħin din is-sanzjonijiet, kif jistgħu jgħinu lil dan il-pajjiż sabiex ikun iktar demokratiku. Il-Parlament Ewropew m'għandux biss jitkellem biss u aħna kulħadd eh, namlu diskors, pero rridu nieħdu deċiżjoni bħalma tieħdet f'jannar. U naf li dan jista' ukoll jispiċċa situazzjoni ta' konflitt etniku aħna rridu niddefendu drittijiet tal-bniedem fl-Afrika kif niddefendu fi bladi oħra tad-dinja. Il-kellim li jmiss mhux qed nara fil-kamra mela issa nistgħu ngħaddu għas-Sinjura Ronzulli. Grazzi, Sur President. Għaziz kollegi, il Ministru eh, eh, deskrivit moċċar is-sitwazzjoni fil-Ginea Fl-aħħar ġemat rajna violenza kbira fej ċittadini eh, normali li qed jesprimu l-opinjoni politika tagħhom qed jiġu suġġetti għal violenza kbira. Il-gvern qed jippersegwita u eh, lil dawk illi ma jaqblux miegħu u qed jiġħad tiċaħħad għalhekk il-poplu minn kull tip ta' forma ta' ħelsin li huwa dritt kif nafu l-kol li ma jistax jinkiser. Għal darba ħrana massakru kbir li jista jimbidel f'ġenoċidju jekk ma neħdux miżuri malaj kemm jista' jkun. Il-ġimgħa l-oħra l-assemblea eh, tal-ACP ħasset li tajjeb nadottaw riżoluzzjoni dwar l-użu tas-saħħa mill-awtoritajiet tal-Ginea. tal ginea u wkoll tlabna l-istat ta' dritt u drittijiet fundamentali jibqaw jiġu rispettati wara l-mew ta' 157 ruħ u l-attentat ta' Kamara li jatti l-fatti l membri tal-oppozizjoni talbu l-komentar internazzjonali sabiex jiksbu għajnuna u protezzjoni aħjar. Madana kollu Kamara fl-5 ottobru li għadda għali ma jriċ forza internazzjonali fil-pajis, għax għali ma jriċ li il-barranin jindahlu. Nħoss għal daqstant li mal-krim ta' kundanna hemm bżonn ikonna miżuri konkreta kif qal il-kollega tiegħi sur Ronaldi qudiem eh, eh, kreati kontra l-umanità fej prezz taħal suħt tfal u nisa ma nistawx, ma nitolbux istat ta' dritt fil-Ginea, għalhekk nitlobkom kollegi u rappreżentanti istituzzjonali sabiex mod unanimu, nrepeti unanimu, adottaw miżuri li permettu l-ċittadini tal-Ginea li f'pajjiżhom jerġa' jkollhom drittijiet fundamentali, drittijiet pal ħelsin u demokrazija. Jina wkoll staqt nesprimi l-simpatija tiegħi lejn il-familji li ġew milquta minn dawn l-avvenimenti ekkoroħ. Madam Levin, for one and Grazie, Fra Signora Għal-minuta u ħafna. Eżis membri ta' dan il-parlament, Senjura Mastro, jiena membru tal-Kumitat tas-Sajtu jiena sena li għaddiet mort hemmhekk ukoll u naħseb illi verament hija xi ħaġa sorprendenti illi l-Unjoni Ewropea qiegħda twaqqaf dan il ftejn dwar is-sajt mal-Gini mal-Ginea minkejja l-fatt li iltaqgħu mal-gvern ġimagħtejn qabel, però jidher li dan il-ftehim xorta għadu hemmhekk fejn kien u allura wkoll rajna li l biraħ kien hemm is-segretarjat tal-segretarju tal-Istat Hillary Clinton tal-Istati Uniti illi talbet sabiex il-President Kumara jirtira, jina naħseb illi ikun xaħġa ta' skandlu jekk aħna fġimatejn nivvotaw favur ftejim ta' sajt li jista' jagħti lil dan il-gvern iktar minn miljun euro f'Novembru. Jina naħseb illi dawn il-dajes tas-sajt għandhom imorru ta' duban oħra minħabba li aħna fl-Unjoni Ewropea ma nistgħux niftemu ma' gvernijiet li joqtlu l-poplu tagħhom stess. Il-Kummissjoni issa qiegħda tgħid li dawn il-flus ħajnataw li ċittadini stess, pero din miġ, dan mhuwiex veru, aħna laqas bissanna idea fejt imorru dawn il-flus. Permezz u dan il-flus għatin ikunu qed jaslu hemmhekk minħabba dan il-ftehim tas-sajt, però jiena nixtieq nkun naf eżattament dawn x'il-kunsill x'pożizzjoni ħajjieħu jagħmel dwar dan il-ftehim tas-sajt u għandna nitolbu wkoll il-gvern sabiex jirriżenja immedjatament. Grazzi ħafna. Issa ngħaddu għal proċedura catch the eye għanna s-surpreza. Jina naħseb illi dak li tiġri fil-Ginea ja xi ħaġa li aħna ma nistgħux naċċettawha xi sentejn ilu il-Ministru tal-Affarijiet Barranin Franċiż qal li il-Sur um, Kumara huwa is-suspettat li u kontribwixxa għal dan il-massakru. Jiena naħseb li din hija xi ħaġa serja ħafna, però xet nejdu aħna u għek, ġifiri illi mill-lider il-President Kumaret jibqa fil-poter, ma jriċ li kunem oppozizjoni u jiena nil qalfat illi il-President ta' Burkina Faso illi għandu ħafna ħafna esperjenza bħala medjatur minħabba li diġa kellu dan ir wol qabel f'numru ta' konflitti Afrikani issa kien maħtur bħala medjatur u verament naħseb li hemm bżonn li nappoġġawh Grazzi ħafna sur President jena nixtieq ningrazzja nikkoreġi lis-sur lis-Sinjura Ġoli li qalet illi kien hemm vot favur dan il- dan il-ftejim li nikkanċellaw dan il-ftejim però li PP votaw favur li nżommu dan il-ftejim aħna ma nistgħux nagħtu mijiet ta' miljuni ta', ta euro lil dan il-gvern. Jiena naħseb li dan mhuwiex ftejim tajjeb u fis-sitwazzjoni li nsabu fija bħalissa żgur li ma nistgħux naċċettaw li konna ftejim bħal dan. Jiena naħseb li għanna ikonna garanzija li l-Kunsil ħajaħdem favur il fat li dan il-ftehim ikun sospiż. Grazzi ħafna sur President jina niġiret kont favur id-drittijiet tal-bnidem u naħseb illi f'kull opportunità li konna nridu nisqu fuq il fat li aħna bħala Unjoni Ewropea irridu eh, niproteġi drittijiet tal-bnidem madwar id-dinja, però importanti ħafna illi aħna namlu dan b'mod kredibbli u sabiex namlu dan irridu niddefendu wkoll id-drittijiet tal bnidem anka fiħdan l-Unjoni Ewropea stess u permezz tas-sistema Ewropea stess. U kifet ħafna drabi jiena f'dawn l tliet xhur il-Kumitat Libe u tad-drittijiet tal bnidem għandna membru li kien membru ta' tal-gvern għaj shooter aħna ngħidulu dan bil-Blungeris u jina naħseb li din l-Unjoni Ewropea ma tagħmel xejn dwar dan u aħna għandna chairperson tal-Kumitat tal-Libe illi kien membru fil-Gvern f'dak iż-żmien qabel ma aħna nanalizzaw b'mod serju dawn il-kwistjonijiet fl-Unjoni Ewropea stess, ħadd mu ħajem minna illi aħna qegħdin nippruvaw naħdmu b'mod kredibbli barra mill-Unjoni Ewropea. Jekk ma' iktar kelli ma' nagħti l kelma li Sinjura Malmstrom. Grazzi ħafna, Sur President, u grazzi l-Parlament Ewropew tal-li poġġa dan il-punt fuq l-agenda din hija sitwazzjoni serja ħafna li għandna fil-Ginea u naħseb mill-introduzzjoni tiegħi fimtu xien nkemmu kbiri tħassib dwar ksur ta' drittijiet tal-bniedem f'Kamakri u eh, kemm aħna ħasba dwar persuni li għadhom qed jinżammu u rridu investigazzjoni ħan raw ġara u rridu li l prigjoneri jinħelsu. Nistaw najdu li l-Unjoni Ewropea kienet ċara ħafna. Ikkondannajna l-avvenimenti kemm permezz ta' Sur Kurt, il-Sur Solana, pala Presidenza u anka mill-grupp ta' l-ACP tal-Parlament Ewropew. Eh, reagġiċċa b'dikjerazzjoni u tajjeb l-Unjoni Ewropea hija unanima konċiża fil-kundanna tagħha ta' dawn l-attiek koroħ. U aħna wkoll qed naġġiċu b'kooperazzjoni ma' atturi oħra f'dan il-qasam sabiex l-Komunità Internazzjonali tkun tista' tikkundanna u taġġiċi mod koerenti dan u l-unika mod kif nistgħu neżerċitaw pressjoni għanna l il-grupp eh, ta' kontat internazjonali kien l medjatur il-president ta' Burkina Faso, illi qed jaħdem tajjeb ħafna u huwa membru tal-grupp ta' kontat. U flimkien ma' grupp ta' kontat, fejn l-Unjoni Ewropea membru, l-Stati Uniti hija membra bekk qed nirrispondi mistoqsija li staqsit, saqsejna sabiex il-sur kamara jirreżenja. Nittama illi id-depressjoni twasal għal-frott li nixtiequ Mistoqsijiet oħra, ħanna eħeles niddiskutu sanzjonijiet, pero dan irridu nagħmluh mal-komunità internazzjonali, hemm alternativi differenti kif tista' tindirizza individwi, u għalhekk fil-jiem li ġejjin irridu nintensifikaw il-dibattitu mal-komunità internazzjonali sabiex is-sanzjonijiet ikollhom kemm jista' jkun effett mal-Unjoni Afrikana, mal-grupp ta' kuntatt mal-Istati Uniti, eċetera, eċetera. Għanna u kol kif għadna konsultazzjoniet miftuħa taħt artiklu 96 tal-ftejm ta' Kotenu u ifrizzajna u kol kull għajnuna l-izvilup mill-Unjoni Ewropea apparti l-assistenza għal tranzizjoni demokratika dwar is-sajt jek dan jistax ikun parti jew le mis-sanzjonijiet nifhem xrittu tajdu nista' kom sabiex komplu diskussjonijiet mal-Kommissjoni għal-Kommissjoni li hija responsabbli għal politika ta' sajt tal-Unjoni Ewropea qed niddiskutu wkoll mal-Kommissjoni fuq dal-punt, pero jidispeċi li mhumiex hawnhekk illum, pero bqgħu ċerti ħan komplu naħdmu mal-komunità internazzjonali sabiex nkomplu noħol oppressjoni u sabiex inkomplu nimbuta għal investigazzjoni sħiħa u nittamaw li xi darba jkollna elezzjoni tħilsaw ġusti fil-Ginea. Grazzi ħafna Sur President u grazzi lill membri li parteċipaw fid-diskussjoni. Thank you very much, Madam Malmström. Also... Grazie, Sunira Malmström. Grazzi tal-paċenzja tijak u għal-fat illi għattajt wara nofsinar kollu għawnek u parti mill-serata u koll. Inti kont parti mill-dal-parlament u għalek dan għamiet joġbok għal-darba għal grazzi ħafna. Id-dibattitu għamalu? Diskorsi ta' minuta għanna nofsija. Il-Sinjura Bazescu. Grazie ħafna, Sur President. Stat night contained